Se jkun hemm il-votazzjoni fuq dan it-test għada. Issa, aħbar fuq artiklu 216 paragrafu 4 informalkom li ma waslet l lebda talba li jkun hemm votazzjoni għal ratifika mħabbra il biraħ fil-5 nofs ta' wara nofsenar. Din ir-rettifika għal daqstant hija isa bħala approvata.